nhar l-erba skont ir-regola 78 mal-President tal-Kunsill se nifirma ħames atti legali adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja u t tita dawn l-atti pubblikat fil-minuti ta' din is-seduta.